Komunikazzjoni oħra, l-autoritet kompetenti Żvediżi, ikkomunikaw li president l-elezzjoni tal-Sur Jakob Dallunde fil-Parlament Ewropew minn flok l-Onorevoli Peter Eriksen u eh, l kariga tijaw tibda eh, tot mis-7 ta' ġunju 2016. Nishtiq li kull suċċess, kollega, l-kollega qed ipoġġi fil-Parlament bit-trid kollha marbuta ma' dassiġġu skont ir-regolament illi jimexxi dal-Parlament. Nibdew bil-votazzjoni.